Okay, right. Uh, I think we've captured. Tajib. uh, nkomplu bil-laqa tagħna għanna l niskolla kollha li huma meħtieġa għal dan is-suġġett li qegħdin hawn u ngħaddu mill-ewwel għal punt numru 9 fuq l-aġenda tagħna. Is-sistema Ewropea ta' uh, supervizjoni finanzjarja, ir-rieżami għandna l-emendi ngħaddi l-mikrofonu lil Sven li qed jistenna li l-punti jitlawlu fuq il-kompjuter. Nistennuh. I, I think uh, uh, we do it a bit differently. So I have. Naħseb aħjar naħdmu mod differenti. l net nixtieq ngħid Mikrofonu mi xawl. Arawa u l-bozza wkoll. I tried to speak uh, globish. Niprofa nitkellem bil-globish. Nittama tifmuli. Mela, grazzi ħafna tal-emendi, jgħid il-kellim għandi il-noti mħejjin, nistennijom jillowdjaw fuq il-computer, imma ninsabu f'sitwazzjoni ġenerali l-koll qegħdin fl-istess direzzjoni, kollox ma kollox, nixtieq nelqa l-emendi differenti li rċevejt minn il-kollegi u kollox ma kollox kif kont nejt, ngħid għadna fl-istess spirtu fuq dan is-suġġett fost il-gruppi politiċi biex insaħħu il-sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja. Fuq ċertu dettalji hemm differenzi, imma hemm ħafna konverġenza u emendi supplementari li tresqu. Barra minn hekk hemm xi differenzi importanti minkejja li ta' sekwit dawn id-differenzi mhumiex fost il-gruppi politiċi kollha hemm huma shadows individwali li kellhom punti di vista diverġenti. Xtaqt inqajjem uħut minn dawn il-punti li huma. L-ewwel nett kwistjoni ewlenija hija kif nindirizzaw is-supervizjoni makroekonomika. Forsi ħattu nota tal-fatt li l-proposta oriġinali tiegħi biex naddu lejn separazzjoni sħiħa wara studju li aħna kommissjajna aħna stess jiena ħassar dan il-punt u għalhekk ersaqt eqreb lejn il-punti di vista anke espressi mill-PPE imma anke minn gruppi politiċi oħrajn. U issa għanna proposti differenti dwar kif nistaw insaħħu li SRB il-Bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku fiħdan il-Bank Ċentrali Ewropew. Hemm min qed jgħid li għandu jkun hemm separazzjoni sħiħa iżda naħseb li nistgħu nilħqu kompromess u jista' jkun possibbli nilħquh b'xi ħaġa li ssaħħaħ l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa naraw sa kemm ħanaslu u naħseb li dan ħajkun propju parti mid diskussjonijiet interessanti li ser ikonna. Nixtieq ngħidilkom ukoll li kien hemm xi differenzi importanti koll marbuta mal-kwistjoni tal-medjazzjoni vinkolanti. Fuq dan l-aspett kien hemm kollegi li rridu eh, jisaxħu l-possibilità tal-medjazzjoni vinkolanti imma kien hemm emenda wkoll li kienet fid-direzzjoni li nlimitaw dan l-aspett, hemmhekk kellna diskussjonijiet interessanti, hemm uħud li jridu sempliċement naħseb kej u anke li sijar li jridu iktar setat ta' medjazzjoni għal l-ESAs, l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej, imma jridu iktar vinkolanti u forsi hemm ukoll iktar proċessi informali li row li kellhom valur u dan ikkonfermaw ħanki li jessejs. Iżda minna l-oħra, jina xorta naħseb li għatem problema b'din il-bicċa xol li din miex vinkolanti. Għalix, ovvjament, il-possibilità li tkun vinkolanti hija xi ħaġa ewlenija biex ikonna is-setat informali mbagħad għal dawn l-awtoritajiet. Għal daqstan ċorta jien tal-fema li l-punt ta' tluq tal-Parlament għandha tkun li kunem possibilità ta' medjazzjoni vinkolanti fl-osma kollha. Flok noqogħdu nissaraw fuq kull artikolu partikolari f'kull regolament u direttiva. Nixtieq infakkar ukoll li ħafna kollegi qalu li bnejna sistema komplikata wisq. U għal din is-sistema komplikata wisq ma jagħmel sens li f'kull direttiva u regolament ikonna diskussjonijiet u għalhekk issa rridu naraw jekk f'dan l-artiklu jistax ikonna medjazzjoni vinkolanti. Dan ifisser li r-regolamentazzjoni Ewropea tkun iktar skabruża għal daqsent tista titrasferixxi dan l-argument għal kwistjonijiet oħrajn hemm pereżempju l-kwistjoni tal-ksur tal-liġi Ewropea, tal-Unjoni Ewropea u forsi li jessej jistgħu jkollhom is-setat biex intervjenu fuq sensiela ta' leġizlazzjoni ta' servizzi finanzjari bis-setat kollha tagħhom u nafu li mhumiex daqshekk b'saħħithom daqskemm xtaqnihom oriġinarjament. Lil minnek hemm il-kwistjoni tal-linji gwida. Ikolli ngħid li jiena nħoss li jiena membru kburi ta' dan il-kumitat għaliex minn dak li rajt kien hemm Wolf Klins biss li staqsa biex ikun hemm limitazzjoni tal-setat tal-linji gwida anki jekk hemmhekk għandna ħafna pressjoni mill-industrija ħafna għalu li li jekk joġobkom biss għandu jkun hemm linji gwidi gwida biss jekk ikunu fil-liġi speċifika ta' servizzi finanzjarji biss. Inħoss li dan huwa ironiku għaliex ir-raġuni kollha kollu wara għanna dawn, wara l-fat li għanna dawn l-setata li ESAs u għalli li ESAs mux dajem ikunu intelligenti, ma nkunux nistaw nobsru minn qabel feġġu l-problemi u nistennaw xiftit snin sa' kem ikunem rieżami biex bek li ESAs ikunu jista' jagħmlu xi ħaġa dwar dan il-punt. U għalhekk il-linji gwida mhumiex vinkolanti imuma bl-approċċ ta' konforma u mbagħad ispjega. U għalhekk mill-perspettiva tiegħi m'għandniex inċedu għal din it-tip ta' pressjoni u ngħidu li dawn is-setat tal-linji gwida huma approċ kemm xej artab ta' poter. U għandhom jibqgħu hemmhekk u jiddispjaċini Wolf ma nistax naqbel miegħek fuq dan il-punt. Partikolarment jekk inti xettiku għal tfassil tal-liġi naħseb li din hija xi ħaġa li nixtieq naqsam magħkom uħud mill-idea ġenerali tal-gruppi liberali. Naħseb li nix limitaw is-sitat tal-superviżuri biex nikkoreġu xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw jew ma nistgħux insolvu minħabba problemi li lkoll nafu li ser ikonna dejjem fit-tfassil tal-liġijiet. Lil minn hekk hemm soluzzjonijiet interessanti ħafna u anke idejat interessanti fuq kwistjonijiet proċedurali, Sinjura President, minn għandek, uħut minnhom titkun kważi avokat biex tivvintom, ġifri nifraħlek proset li rnexxielek imma nista' nappoġġa dak li ressaqt. Laqqas qatt ma konna bsor li namela jien dil-biċċa xogħol imma naħseb li uħut mill-punti kienu straordinari u naħseb li vera batejt matul dawn il-proċessi leġislattivi kollha biex toħroġ dawn it-tip ta' soluzzjonijiet u ssibhom. Imma jiena jidir li li kollha huma affarijiet intelligenti, nistan nista' qaħum Forsi nieqaf hawn issa hemm kwistjonijiet oħrajn li tqajmu u kifet il-biċċa kbira tal-emendi nista' naqbel magħhom u naħseb li hemm lok għal kompromess wiesa fuq bej wieħed u ieħor il-kwistjonijiet kollha kważi għal dan biex imbagħad il-Kummissjoni kollha punta tluq tajjeb biex taħdem fuq ir-rieżami u eh, tiffaċċa laturi kollha differenti li mbagħad ħajjitolbu għal iktar soluzzjonijiet. Grazzi kollegi, grazzi għall-input tagħkom. Uh, thank you very much, Sven. Il-President, grazzi ħafna Sven, issa naddi għax Shadows vl-ordni tas-soltu l-ewwel għal PPE Astrid Luning. Merci, Madame la Présidente. Iva, grazzi, President. Mela, jiena vera għandi għal-qalbi dan ir-rwol ta' Shadow Rapporter għal fisem il-grupp tiegħi u nixtieq ngħidilkom li qattajt tmim il-ġimgħa kollu naqra l-325 emenda li tresqu mill-kollegi. Wara li tajt widen is-sur Gigold jippreżenta r-rapport, nixtieq nagħmel taqsira biex ma nqogħdux naħlu l-ħin hawnhekk. U nixtieq ngħid illi sibt ħjil biex nkun ottimista, imma mbagħad sibt punti fejn ma tantx jagħmluni ottimista. Eh, fil-ġimat li ġejjin ħanduru fuq dawn il-punti imma il rapport ta' li SFS, il-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja, mhux ser toħloq wis nuqqas taqbil bejnietna kif qal il rapporter fl-introduzzjoni tiegħu u naħseb li din aħbar eċċellenti. Issa fuq il-metodu. Nixtieq nkun pjuttost drastika hawnhekk għan nispiega għalfejn. L-ewwel aħna kellna skambju ta' femmit u jiena dubitajt fuq kemm dan l-eżerċizzju huwa utli għaliex ħa rapport ieħor ser jaddi għal kummissjoni fit tmim ta' jannar u frar un bat jipublikaw il-rapport tagħhom fil-bidu ta' jannar 2014. Ġifiri fi klim ieħor, ir-rakkomandazzjonijiet tagħna ser jiġu votati fi żmien meta l-Kummissjoni forsi diġà tkun ippubblikat ir-rapport tagħha u għalhekk ma nistax nara kemm ħajkonna influenza f'dan il-proċess imma fuq is-suġġett ta' l-emendi ikolli ngħid illi għandi d-dubji tiegħi għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel nett ħadd nota tal-fatt li r-rapporter huwa il-mexxej awlini minar xkil biex iressaq l-iktar numru ta' emendi. Għandu kol dritt li għamil dan imma xorta waħda nħoss li ikun xaġa stramba li tfassa rapport u ftit ġemat wara tressa rizmi sħaħ ta' emendi. Fuq emendi oħrajn naf li s-sur Gigold ser wieġeb li rrit is il- rapporti kollha li għamel il-Parlament Ewropew fuq suġġett tal-ISFS u l-ISAs, l-Autoritajiet ta' Supervizjoni Ewropea, imma meta eh, dan ir-rapport jiġi preżentat u ħajswa mhux ħażin flus, nixtieq nkun naf kemm sewa flus, meta l-Parlament tipprova jifranka l-flus kullimkien. Xorta waħda, hawnhekk ma tantx kien hemm ħafna nies preżenti meta kena l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Allura, Sinjura President, inti kont preżenti mbagħad il-rapporter li wasal ftit wara u żewġ shadows. Jien u l-President tal-Bta Soċjalisti. Ta' kollox, erba' minn nies konna, u r-rapporter mbagħad telaq ftit kmieni wkoll. Biex kompletaxa. Għalhekk ma tantx naħseb li dan reklami sabiħu xekk għalina. Jien nista' nifhem ir-raġuni għala dan smajt il-tweġibiet tar-rapporter imma fejn għandi problemi u dan ma jarbotx mal-rapporter partikolari mhux għalli qed ngħid imma l-kollegi kollha in ġenerali. Il-fatt huwa li f'dan ir-rapport ta' inizjattiva propja għanna wisq kummenti u dettalji li ta' sekwit laqqas jistaw jiġu verifikati sensiela sħiħa ta' elementi li jamela kważi impossibbli li taqra d-dokument, tant li laqqas biss tibda tifhem x'qiegħed jiġri. U tibda tħallat l-affarijiet għal daqstant ma nafx għal fejtres u daqsek kommenti l-ewwel qabel kollox. Ir-rapporter ħafna drabi vera jkun preċis fuq il-kompetenzi ma tantx għandu jkun hemm miżuri pereżempju għall-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropea, hemm l-awtoritajiet ta' skrutinju demokratiku li ma tantx għandu l-istess tip ta' leġittimità. Iva, iva u iva. Iżda xorta waħda l-oppostu kollu għamennu. Is-setat leġislattivi għandhom jibqaw purament leġislattivi. U fl-opinjoni tiegħi għanna namlu differenza bejn dak li jaqa taħt terminu ta' leġizlazzjoni u dak li jaqa taħt terminu ta' regolamentazzjoni. Issa, rapport tal-Parlament Ewropew li taħares lejn is-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja, ISFS, għandu jirreferi partikolarment għan nuqqas ta' speċjalisti fil-direttivi derivati tal-bidja, per eżempju, iktar minn nofs l-emendi li tresqu jindirizzaw tant affarijiet li huma ta' dettal biss. Tant affarijiet li huma rqaqat li fl-opinjoni tiegħi l-affarijiet kollha jsiru illeġittimi u laqas lokom li jkunu hemm għax mhux xogħolna li aħna noqogħdu nagħmlu referenzi għal rapport ta' konsulenza, kulħadd jista' jressaq l-emendi li jrid ovvja dan, imma jien li nixtieq ngħid minn naħa tiegħi. Bir-rispett kollu l-kulħadd huwa li mhux qed jagħti servizz lil kumitat Ekon u laqqas il-Parlament Ewropew in ġenerali. Li dak li jkun ifassar rapport ta' inizjattiva propja bħala abbozz li mbagħad jidħol tant f'dettall li jkun impossibbli li wieħed jaqrah. Il-maġġoranza ovvjament tiddeċidi bħal dejjem, Sinjura President, iżda jekk joġbok hu nota tal-fatt li fil-ġimgħat li ġejjin jien ser nagħmel l-almu tiegħi da kollu possibbli li nista' nagħmel biex niżgura illi dan ir-rapport isir koerenti kemm jista' jkun. U nixtieq li l-kollegi tiegħi jifmuni fuq dan u jifmu għal xiex qed nitkellem u forsi jaqblu miegħi saħan sitra u ma tħassib li għandi. Jiġifieri dak li neħtieġu nagħmlu huwa li nfasslu abbozz qasir ta' rapport b'saħħtu li jistabilixxi x'inhuma l-prinċipji ma jqgħodx jitħolwis fid-dettall. Forsi nista' ngħid kemmtejn dwar is-sugu. Fil-bidu tal-istqarrija tiegħi għat li ma tantx hemm wis diverġenzi bejn il-punti di vista ta' xulxin, iżda l-opinjoni tiegħi hija li għandna nibdew b'dak li għandna u irresqu emendi ad hoc. Mannix ninsow illi supervizjoni Ewropea edha fil-proċess ta' taqliba sħiħa. L-affarijiet qed jinbidlu ta' taħt fuq hemm evoluzzjoni imma naħseb li jekk ħanu għodu infaslu l-affarijiet mill ġdid darba wara l-oħra ħadd ma ħajjismana u ħadd ma ħajinteressah li qed nagħmlu dan ix-xogħol. X'ingħidu dwar l-awtoritajiet ta' Supervizjoni Ewropea? Naħseb li l-maġġoranza ta' jaqblu li ntuhom natura aktar Ewropea billi naqsu naqtaw ir-rabta mal-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni. Biex il-ġestjoni l manaġġjari kollhom iktar setat, namlu reviżjoni ta' sistema ta' votazzjoni, ikun hemm idejat biex ikonna fużjoni ta' dawn l-awtoritajiet imma naħseb li dawn l-idejat huma bikrin wisq. Issa fuq li SRB, il-Bord Ewropew dwar ir-riskju sistemiku, naħseb li l-bidliet iridu jsiru bil-mod il-mod. Jiena verament kontra l-idea li dak kollu li għamilna fl-2010 neqilbuħ ta' taħt fuq jew inneħħuħa għal kollox Hemm bżonn li l-esperjenza li hemm u l-inġemat nżommu hemmhekk u mhux nitilfuha kont qed nisma' lis-Sur Draghi meta tkellem dwar il-fatt illi l-istituzzjoni tiegħu qed tiġi kritikata għaliex għandha wisq setat f'idea Sewa minnu li l-Bank Ċentrali Ewropew qed jikseb ħafna karigi u ħafna setat. Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew il-bieraħ ta' tweġiba fejn dak kollu li huwa possibbli qed isir għal trasparenza, għal governanza biex iwieġbu għall isfidi l-ġodda. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa konxu tal-fatt li l-kredibilità tiegħu qed tiġi minata hekk u dan rajni il-bieraħ u għalunna li ser jagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex jiżguraw li jkunu b'konformità mad dispożizzjonijiet. M'għandix dubju ta' dan u malek ma nishtiqx nara li naqtawlom ir-rabtit bejn li jessarbi u li sibi. Ma naħsibx li għanna naqtaw din ir-rabta blebda mod u għalhekk naħseb li għandna niprezentaw rapport li huwa wieħed faċli tista' tifmu li tista' taqrah li korrispondi għar rwol tagħna bħala leġislaturi u mhux bħala kumpanija tal-awditjar. Grazzi. Thank you. Oh. Uh, now for the uh, S&D Antolin. Muchas gracias. Bueno, yo he... Grazie tassew. Jiena resaqt 34 emenda. Erba minnom illi firmajt ma Liza Ferreira, koordinatur tal-grupp. Jiena nista naqbel mal-abbozz ta' Sven Gold. Dan nistan eduħ fil-evaluazzjoni illi kommissjona parlament l autorita supervizorji twaqfu f'proċess, proċess ewwel falsa proċess, f'stadju importanti ħafna li jidun nirriflettu u ntippruvaw nagħmlu titjib fil-fema tiegħi. Tlet osma u l-għanin, l-ewwel waħed il-relazzjoni bejn awtoritajiet supervizorju kif ukoll is-sistema supervizorja u l-għanin, implementazzjoni ta' din is-sistema fil-fema tiegħi id-dajjef l-autoritajiet supervizorji, iżda għantimi mux id-dajjifa l aktar b'saħħitha, imma hemm inkonsistenzi. Għaliex il-sistemi ta' autoritajiet ħajkollhom jinbidlu ta' votar, ta' votazzjonijiet. Imsax ikunu l-istess għall awtorità bankarja. Nasab li tajjeb li u qudiem ikunu naraw li dib ta' konsistenza ma terġax tqum. Din hija l-ewwel darba li ħajkun hemm makrosupervizjoni, sistema ta' makrosupervizjoni, apparti l-mikrosupervizjoni, kien aktar esperjenza microsupervision biex naraw li hemm istabilta u insolvenza ta' assigurazzjoni u eh, banek u kumpaniji bankarji u naraw li dawn jaħdmu mod trasparenti biex jaraw illi eh, swieq tal-securities kienu ħajjaħdmu jif post u mod trasparenti. Imma u kolla nabżon din il-supervizjoni makroekonomika rridu naraw jekk il-makro supervizjoni hija kompatibbli biżħieħ mar-rwol speċifiku li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu brabta ma' stabilità ta' prezzijiet. Naħseb li jekk norbtu eh, stabilità finanzjarja ma' aspetti li għandu xaqsam mal nil-orientaw dan kollu lejn it-kabbir u xogħol hija xi ħaġa tista' toħloq il-preġudizzi fis-sistema, iġax il-xekkel il-mod kif jaħdem il-sistema l-anija tal-banek u kif nistgħu daħluha fil-sistema ta' gvernanza minn flok li jiġri pereżempju fl-Istati Uniti. Jiena għamilt xi proposti dawk il-linji. għal dawk ir-rekomandazzjonijiet. L-idea hi illi dawn ir-rekomandazzjonijiet jorbtu sew fis-semestru Ewropew. Xi hemm iktar gvernanza matul l-Unjoni Ewropea, ħaġa oħra. Kif nistgħu ntejbu l-awtorità supervizorji nfushom? Hemm ta' aspetti rigward il-tħaddin tagħhom. Waħda minn dawn l-aspetti hija l attribut ta' responsabilità addizzjonali għall presidenzi li tagħmel is-sistema iktar operattiva ta' iktar iktar karattru ta' esekuzzjoni. T'amil aktar flessibbli mingħajr ma jitlob illi f'kull każ jrid ikun hemm tħaddim kolleġjali fil ħaddim ta' kuljum. Min naħseb importanti di minn ma jużaw is-sistema ta' kollaċ. Ta' tikta flessibilta. Irridu kol naraw kif għandahlu partijiet interessati b'mod iktar parteċipatorju bilanċat u fl-istess waqt insaħħu il-setat investigazzjoni dawn huma xi wħud mill-aspetti li ressaq proposti fihom emendi. Imbagħad għandna x'tip ta' xogħol jista' jiġi allokat u kif jista' jsir rigward il-medjazzjoni bankarja, meta medjazzjoni. Tfaslet mot apposta mod fundamentali biex tevita konflitti biex jaraw illi ħadd awtorità ma tistax tkun l-imħallef u l-ġurija fl-istess ħin. Inti Ma tistax tieħu deċiżjonijiet minn żewġ naħat, inti jrid ikollok deċiżjoni bbażata fuq iż-żewġ komunitajiet, fuq il-metodu komunitarju. Aħna nabżon konsistenza, supervizjoni. Hemm każijiet fejn hemm konflitt iva, ma jista' jkun hemm ukoll diverġenza illi ddajja fis-supervizjoni u hawnhekk l-awtoritajiet jista' jkollhom id-dritt għal inizjattiva biex tevitaw dawn il-każijiet. Din permetti l-om iktar konsistenza fuq livell Ewropew. Ħaġa oħra. Gwart il-konsumatur jena nafu li mannix mandat spiċitu sew għawek. Issa nasibu li kun id tajba li nikodifikaw l-aspetti kollha brabta ma' investituri u konsumaturi. Dan huwa punt fej il-ġi allokati l-autoritajiet U tajja li naqdu struttura tajba, tajja li nieħdu passi f'din id-direzzjoni. Sewx prinċipji ġodda ġew inklużi addizzjonament. Kriterju ta' supervizjoni ta' baza, waħda għandha xeqsama kriterju, ħana xeqsama gvernijiet, inħossu li l żvilupp speċifiku huwa importanti ferm u li gvernanza korporata fuq livell Ewropew mod partikolari irrid ikun konsiderat bħala fundamentali meta aħna fl-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin indaħlu regoli ta' bejlen huwa ovvju illi dawk li huma responsabbli għal kumpaniji finanzjarji kollu ma responsabbli għat mexxija fuq livell korporat. Allura rridu affarijiet ikunu xari u trasparenti fuq dak il-livell ukoll. Aspetti ieħor importanti hija s-supervizjoni ta' infrastruttura, ġifir infrastruttura transkonfinali. Li għandhom ikunu suġġett ta' supervizjoni Ewropea li eh, għandha tkun għandu jkun l-ħjar matitu kif il-maqfu l-medjazzjoni li wassal għal divergenzi u aħjar jekk ikonna strutturi komuni. l huma taħt supervizjoni komunitarja ġifieri dik l-idea, l-idea li għana nkunu għedina nampaġawhom bil-voti. Għandi xi aspetti oħrajn. Baħna ħar mill-aħħar għandu xi asfer aħna rridna li dan ikollu dan. U nissoktaw bil-konsens wiesa li kellna meta l-leġiżlazzjoni ġiet approvata inizjalment. Grazzi Wolf Klintz għal Grazzi ħafna Sharon. Forsi jrid għandi nibda billi nsemmi xi ħaġa li ġi maqdar ħafna jekk l antitajiet supervizorji għandhom rwol mandatorju x'jaqdu jew inkella kumiex kapaċi illi jfasslu golni gwida mandatorji. Jina sepp li dipendi fuq il-leġislatur Irridu eh, ħallu f'din il-ġizlatur biex jiddeċidi kif għamilna fil-punti l-oħrajn. Jien mhux li naqbel li konna namlu għamu ġenerali, rajna li l-esma kon l snin kien eh, flimkien mal-fajn emmi emir. U eh, dan fisser bidla fuq livell numru wieħed. U naħseb illi aħna għanna nevitaw, ġifiri nevel numru wieħed għandu jiddeċedi jekk il-bord supervisorji jew titħajt supervizorji għandhom rwol dan ir-rwol jew le. Rigward li SAB li SRB, propjament, li ma jħux għol li mhuwiex adattat għalih u mhux intiż għalih għax għandna xaqsam livell mikrofinanzjarju. U mhux għal livelli oħrajn u allura naħseb li noqogħdu attenti li naraw li l-idejat jitresqu dwar il-limiti massimi dan mhux xogħol dal-bord u dan ma jgħax taħt l-ambitu tal-ISRB, l-ISRB għandhom jiddaħlu fil-proċess leġislattiv għaliex jekk mis sejra żball mhuwiex tal-mandat laqqas. Dil kwistjoni kif ser nittrattawa? l SRB kif ħanużawa? Eh, wara ħaf wara xi esperjenza ta' xi xhur. Jidu naraw jekk dan huwa l-mezz kif aħna għandna nimxu għaliex dan huwa marbut mill-qrib mal eh, mal ECB għal raġunijiet tajbin ferm. L-ECB kien maħtur bħala il-President mill-ECB kien maħtur bħala ċer tal esrb ma nafx se jekkux sew, jekkux qed ngħid sew, imma forsi għandna bżonn Li m'għandix taqsam dwar jekk ħanaqsmux li jassar bi jew le u jenet indipendenti. U jekk għandux ikun taħt l uspiċi tal-li jassar bi jew le, ma Imma dan m'għandux ikun taħt l-influenza diretta tal icb Rikwajt il-mezzi ta' votazzjonijiet fuq il-bord ta' supervizorji, naqbel għanna bżon nħarsu lejn id-daqs tal-istati membri u kol. Forsi maġoranza sempliċi jew għada kwalifikata tkun bizzejiet ma nafux. Rin xoġan nisun diskutu ktar tard imma l-proposta illi resta Jesus dwar li konna ktar kontat ma' ċittadini jina nifem dal kull ta' min faħru. Iżda ma tantx prattiku fil-verità għax jekk kull ċittadin kollu l-opportunità li jitkellem mal-bord direttament dan ħajfisser xeba xogħol għall bord ta' supervizjoni. Supposta du dipartiment għal mistoqsijiet li jistaqsew ta' spess mbagħad il-mistoqsijiet li forsi jirċievu e, iċ-ċittadini jispiċċa ma jkunx daqshekk li daqskemm xtaqu ċ-ċittadini li għamluhom bil-mistoqsija. Jiena naqbel ma' rapporter però li għal bord ta' supervizjoni hija deċisiva illi huma jkollhom aċċess għall informazzjoni li jkollhom bżonn kien problema fil-passat għaliex iskambju ta' informazzjoni speċjalment dik transkonfinali ma ħadmiet fil-passat ġbjew nekk ukoll il-ħakna punt importanti ferm, irridu naraw illi saf istess ġvi safrattant, illi aħna naqblu fil-livell armonizzat biex nevitaw illi il-peace għal istituzzjonijiet u istituzzjonijiet ta' kreditu finanzjarji ma jistawx isiru peace burokratiku Imma li xoddu diskutu ktar taħt ma nafx jgħidna dawn il-supervisors għandhom ikollhom l autorita li supposta tikollhom għax xorta huma marbuta miqrib mal-kommissjoni għandhom me rrib ma' dawn il-boards ta' supervizjoni eh, fil-fatt dawn qegħdin fuq il-Bord Ewropew. Aħna smajna wkoll li rappreżentanti tal board ta' Supervizjoni eh, Arias fil-fatt għalinna illi ma ntantx għandu lok fej jimraħ suppost għandu din il-lok li konċer flessibli sa ċertu punt. X'issa ngħidu dwar indipendenza? Din hija mamula kif suppost, għandu x'aqsam ukoll ma' risorsi li jkunu disponibbli. U konsab il kol naqblu rizorsi risorsi mhumiex biżejjed. U din li tih iktar meta dawn jiqabdu il-nis il-ġodda hija biss teorija, ma għax ma jkollhomx ir-riżorsi. Ma jistax ikunu indipendenti u xek. Dawn huma l-punti jew l-għanin, punt, anzi, punt xejken, li inti semmejt, punt dwar jekk leġislazzjoni unjar, jekk il-ksur tal-leġislazzjoni tal-Unjoni kienet relevanti unek għawek. Sa' qabel ma' namel taqsira dak li jett. Il-apponetajiet għal-investigativi ta' dawn il-bord ta' supervizjoni kmux imitati u ma' nafx. L-ewel net nara jekk l-opportunitajiet li għandhom fil-fat edin jintużaw jekk mhuwiex il-każ, mela mbagħad ikunu nistgħu nkomplu nitħattu dwaru. Grazzi. Grazzi li sjar. Okay. Iva naħseb illi ħafna mix shadows jaqblu hawnhekk imma f'dan l-istadju naqbel ma' Sinjur Lulling ma nistgħux noqogħdu nirġgħu nigbu miġdid leġiżlazzjoni primarja tal-supervizjoni nazzjonali jessar bir dispożizzjonijiet tagħhom ġew infassla fuq żmien qasir bħala f'dan il-mandat u naħseb illi tassew irnexxew dak li qed jagħmlu termini ta' koordinament diġa identifikaw problemi qegħdin joħolqu s-single rulebook u diġa qed u standard ta' supervizjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri naħseb illi tejbu l-koordinament madwar 28 stat membru mod eh, li rnexxa. Allura naħseb l-emendi tiegħi hawnhekk qed isegwu ċertu temi suġġetti speċjalment fuq il- fuq li naraw illi mhux dajfu ir-wol illi ħadu li jisarbi billi ntu għawis involviment għabbażi ta' kuljum illi dajja f'indipendenza tagħhom u dajja fil-possibilità tagħhom illi jihdu opinjoni iktar realistika fuq suq fuq stampa ta' su u jekk issa għandu ikun hemm leviz u sussidji għalihom iktar qudiem naħseb dan ukoll jista' jimmina l-indipendenza tagħhom u għalhekk ma nistax naqbel magħha. L-emenda tiegħu wkoll tgħid illi iktar involviment ta' esperti nazzjonali illi biex jgħinu il-problemi budgetari jkunu utli ferm. U jekk ħantejbu l-indipendenza mela rridu niformalizzaw il-proċess ta' parir illi ta' tenut il-Kummissjoni u naraw kif eżattament intuża. Intuża dan il-parir biex jekk ikun hemm differenzjazzjoni, ġifieri devjazzjoni minn dak li tittamel il-Kommissjoni peress li dan <laughs> għandhom għandhom suppost huma il-detitajiet tekniċi mela l-Kommissjoni tittispjega Hemm ċertu ġifieri kusenijiet ta' indipendenza li diġà semmew hawnhekk dwar jekk aħna nix nisseparaw il-President tal-ECB mill ċerta tal-ESRB u jekk għandix nimmodifikaw istruttura meta ħmex il qoddim naħseb li dawn kollha huma argumenti li ta' min niddiskutuhom speċjalment peress li diġà kellna nimmodifikaw li BA u il-salvagwardi li huma marbuta mal-mekanizmu waħdin ta' supervizjoni salvagwardi li ddaħlu għal żona euro għal membri ta' zona euro mhux zona euro, ġifieri hemm affarijiet li issa jridu naġġornaw. Iżda wieħed mill-affarijiet ewlenin nixtieq insemmi hawnhekk, ġifieri naħseb illi d-dependenza ta' li żu essenzjali sabiex kunu nistgħu nagħmlu x-xogħol eh, dwar li investiga l-ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea naħseb huwa rwol li ħebiċċa kbira minna nixtiequ li jiġi saħħaħ diġà setat investigattivi u nixtieq li dawn jintużaw iktar milli qed jintużaw sissa. Jien naqbel li wieħed mill-iktar qasma wkoll fejn li jista' jrid ikollu iktar attenzjoni jiġi fokk aktar u għan fuq il-konsumaturi, fi investituri, istituzzjonijiet bankarji u konsumaturi jridu jifukaw xorta iktar fuq il-konsumatur, l-għat konsumatur Madwar tal-Unjoni Ewropea, nasa fil elisa zuma tassew fil-postit tajjeb biex, fil-kariga tajba biex ikollhom dan il-wol. Jisan appoġġaw affarijiet oħra, elementi oħrajn, ġifiri nsejbu per esempio kooperazzjoni bejn l-ESAs u diġi kompetizzjoni, sabiex nippruvaw eh, intejbu il-kompetizzjoni u naħal oħra tal- tal-dimensjoni, tal-istess dimensjoni tal-monita li narmonizzaw il-prassi madwar l-Unjoni Ewropea għaliex hemm ċertu mġiba ta' bejħ madwar l-Unjoni Ewropea li qed tagħmel ħsara u naħseb li sarbi tista' tagħmel taqdi rwol biex tara kif tista' twaqqaf milli dan iseħħ. Hemm eh, posti ta' ħrejn fejn nixtiequ li niżviluppaw iktar rodda biex ngħinu li jizazmot partikolari meta jekk dawn E suppost huma l-esperti tekniċi l nixtiequ li l rwol iktar attiv f'valwazzjonijiet ta' impatt u analiżi ta' l-effettività ta' termini ta' spejjeż. U jinaħseb illi dan jista' jipprovdi lilna bħala leġislaturi il-provi li nixtieġu sabiex intejbu il-, -il tekst level numru wieħed qed nitkellmu dwar il-leġiżazzjoni tagħna fil ġajjini jekk hemm xi ħadd illi jista' dik it-tip ta' analizi dettaljata ekonomika f'mod indipendenti naħseb illi tkun tassew li għalina lkoll illi nibbażaw il reġizazzjoni ta' ġajjini ta' fuq tagħna fuq il-provi u mhux fuq ir-rieda eh, politika biss. Jħajna naqbel ma' miżuri kollha li qegħdin jittieħdu biex indaħlu trasparenza ekonomika specialment mod kif jista' qegħdin jinteraġixxu mal-Kommissjoni jekk kif għaddu kif għal Wolf u jiena ngħid ukoll kieku li l-interazzjoni ma' istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea tkun tassew waħda utli jiġifieri biex nagħlaq ngħid illi formalment li sas kienet kien il-passi tajjeb qed jaħdmu tajjeb fil-fema tiegħi. Ġifieri ma naħsibx illi għandna bżonn nistrutturawhom ta' barra, iżda rridu naċċertaw illi dawn qed jużaw is-setat kollha esistenti mod effettiv mod partikolari dak li huma sħarriġ kif ukoll implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u nixtieq illi nsaħħu l-indipendenza tagħhom li naraw il-baġġett tagħhom mhux qed jitħallas mill-industrija li dan jista' jiperikola l-istatus tagħhom u nixtieq ukoll intejbu trasparenza u autorazzjoni mal-Kummissjoni u nixtieq naraw ukoll l-attenzjoni tingħata aktar lil ehm, ħarsin tal-konsumaturi ħarsu l-konsumatur u mhux neċessarjament il-fornituri tas-servizzi f'stati membri individwali. Dawn għadhom fil-bidu għadu bikri biex tgħid wis imma naħseb ġamlu ħafna. Nixtiequ li jużaw il-setat li aħna nħossu li tajnijom u naraw x'jagħmlu bihom qabel ma noqogħdu niġu nirristrutturawhom kompletament u nirriformawhom. Naħseb qed jagħmlu biex xogħol tajba u rridu naraw illi nappoġġawhom sabiex ikomplu jkunu jistgħu jimmaturaw. Grazzi. Thank you very much. I've put myself on the speak. Grazzi ħafna, poġġejt ismi stess jiena fuq il-lista ta' kellima u ġaħat tiħor li xie jitkellem le mela ser inkompli. Grazzi tal-abbasta rapport Sven u nishtiq nħares lejn l-emendi l-oħra. Ma naxilix namel dan fid-dettaljina stess, l-emendi tijaj kienu mirati lejn l-indipendenza tal-ISIS u kif jaħdmu anke ta' kuljum u kustjonijiet relatati mal-ħatra tal-presidenti li kellna problema bijom. Jek sakru tajjeb u kella boċ tal-agenda tal-Ewropa. Dispjaċini Sven jekk inti kellek tipprova tidħol fil-ħajja segreta tal- ma tal-kwistjonijiet proċedurali jiena provajt nressa affarijiet li ġibdu l-attenzjoni fuq l-indipendenza numru mill element li jiena ressa, numru partikolari 8 u li dawn ikunu inqas iffokati fuq l-interessi nazzjonali. Nafu tajjeb li minnaħat tal-Kunsill u ma jarawhom bħala daqsxejn ta' kunżil żgħir. Però għalkemm nifhem il-pożizzjoni tagħhom li m'għandix tkun id-direzzjoni li nieħdu aħna mill-Parlament. U ma mhux serjejn biex is-sistema Ewropej timxi l qudiem Dan għandu jirrappreżenta l-interess nazzjonali u mhux jekk il-preżenza tal-ISAS tiġi imminata, manka kredibilità tas sistema kollha. Tpoġġu taħdaw l-ikraħ. Għalhekk nixtiequ li l-ISAS jieħdu l-rwol tagħhom fis-sfer internazzjonali fejn jirrappreżentaw l-Ewropa. X'ina nista' ngħid ukoll li bħalissa m'għandniex approċċ Ewropew pal bħal pereżempju dak l-għandu x'jaqsam mal-Kumitat Basel u li biex nkunu nistgħu nitkellmu aħjar fisem l-interessi Ewropej mela imbagħad kellna nibdlu ċertu kwistjonijiet bħal CRD erba. Il-ħatra tal-President hija xi ħaġa li aħna ħdibna foqha. u hemm affarijiet bħal diskriminazzjoni tal-età li ġew ikkonsidrati u anke l-fatt li ma tantx kien hemm żmien aħna għadna dakinhar li dan ma jerġax jiġri. Għalhekk jiena ressaq xi emendi proċedurali fuq dan. Jiena ressaqt ukoll proposti fuq il-Kumitat Konġunt biex niżguraw li dan ix-xogħol ma jkunx irdoppjat u jiġi simplifikat. Pal oħrajn tkellimt anke fuq l-indipendenza, mod partikolari l-indipendenza tal-Kommissjoni, nixtieq li l-Kommissjoni tagħtina raġunijiet bħalma qalet kej meta huma jitilqu bil-premessa illi eh, mill-suġġerimenti li jkunu għatawlhom għalix inkella rridu nagħmlu studju aktar fid-dettall u rridu nkunu marfa fuq dan biex nkunu nistgħu nagħmlu l-istudju tagħna. Minna l-proċeduri kollha qegħdin jikbru u qegħdin ikkompli sejrin għall-ħjar aktar minn għad-dizmin. L-istaċi jemendi u koll jissuġġerixxu li jist li li sas jistaw jizviluppaw koluri tal-andament biex juru anke sar mill-pajjiżi fuq bażi ta' kuljum. U anke jistaw jira ħarsu l-analiżi ekonomika ta' swieq finanzjari jiena nifem li jista' ikun li kollam bżonn ta' xi tip ta' rizorsi oħra. Ma rridu nħarsu lejhom dawn l-affarijiet fuq il-protezzjoni tal-konsumatur pal oħrajn naqbel li lisa isas għandhom l-rwol tagħhom. Naħseb dinja xi ħaġa li għandna nikkonsidraw hawnhekk. Hemm aktar rwol ta' konsumatur fis-swieq milli fuq il-prudential mux għetnajt li memx rwol għal supervizuri prudential f'dan imma maġġoranza tagħhom u ma koperti mir regolamenti ta' s-swiq. U din waħda ma' raġunijiet Għalfejn aħna tlabna li intom tipprodu sanzjonijiet aktar stretti bħal pereżempju fuq l-MIFIDs bħal bħalma kellna fl-CRD erba. Dak li kellna fil crd erba huwa dak li tat il-Kummissjoni biex id-dajjef eh, il-proposta. Issa fuq l-aġġustament tal sed li kienet anke kwestjoni taħraq f'din il-kamra dinja diċċina politika li tista' jew ma tista' tistaw jekk tridu tiħdu deċiżjoni fuq imma ma nistgħux ngħidu li li jisas ma ħadmux tajjeb flimkien l-esperjenza tiegħi hija li ħadmu tajjeb flimkien u kanna ħafna xogħol f'dawn il-laqat. U għalli għalek ħaret ċarli kien hemm ħafna tħassib li minn qed differenti u naqt flimkien. Issa, mill-anijiet li għal-kalna għal-European Risk Work. Dan huwa ċentrali wis biex għatajdu li memx għal għalfejn il-bank jistaw jiltaqaw flimkien u jaqsmu l-esperienza tagħhom. Ma din mhijiex l-aktar ħaġa moderna u diversa biex naqsmu dawn eh, l-affarijiet il-banek ċentrali għandhom il-banek il-think tanks tal-barak ċentrali fil-laqas fil-komitat ċentifiku ma semmejna dan jena konna timbasta xi ħaġa li kienet aktar wiesa minn dan għalhekk nemmen li għandna nerġgħu naħsbuha fuq kif jista' ikollna entità aktar f'saħħitha li ma tkunx daqstant kbira u li jkun diffiċli ma jkunx diffiċli għalija li tiltaqa ta' spiss u jieħdu deċiżjonijiet. Peress illi l-limitajiet li għamilna fuq marru tajjeb u naxxilhom jaħdmu minkejja eh, diffikultajiet kollha, però għalija din hija l-unika waħda bażi tal-struttura bażika tagħha li waħda li għandha bżonn aktar aġġustament. Se nara l-kommenti tiegħi hawnhekk għaliex issa eh, se jissieħbu mal membri biex tkomplu votazzjoni. Nagħti il-mikrofonu lill-rapporter Sven. Mela biex inwieġeb ħut mill-punti prinċipali li saru Kifat fl-emendi ta'kom jiena naqbel Sur President, naqbel li hemm kustjonijiet fejn aħna nistgħu ma naqblux għalhekk din hija kustjoni ta' siri u anke jekk għandhomx għandhom ikunu kollha fl-istess kamra u nistgħu ukoll naqblu fuq ir-regoli tal-votazzjoni. Naħseb li dan nisson sempliċement nivvotaw fuq u bir-regoli sana. U apparti minn hekk jekk ikun hemm xi differenzi nista' ngħid li jiena ma naqbilx li l-vot demokratiku għandu ikun abbażi ta' daqs ta' suq finanzjarju għaliex il-voti jirreflettu n-nies u mhux flus jew liri jew krons. Imma se jkun aħna diskussjoni fuq dan ma m'għandux iżommu l lura mill-affarijiet aktar wiesa naqbel ma' Kej u anke il-President li il-rwol fuq il-protezzjoni tal-konsumatur għandna tissaħħa dan iħassab ukoll l-assigurazzjoni u l-banek naħseb ukoll li hemm xi problemi mill-mod ta' kif huma jindirizzawha u dan ovvjament ser jinbidel dar darba l ma FID tidħol fis Dan għaliex jagħti biżejjed r-ruoli l-armar ta' dan is-settur. Il-punt prinċipali tqajjem minn Astrid, kemm għandu jkun hemm dettall u kemm jista' jkun hemm konfużjoni minħabba n-numru kbir ta' emendi li tresqu minn dan ir-rapporter. Kolli ngħid li Astrid dawn l-emendi ma kienux biss mill-istudji, iżda studji li għamilna ħna imma anke mill-input ta' tlet isas oħra u anke li SRB imma mod partikolari il-ħinsib ċivajna minn għandhom. Għalek jiena nxtaqt nieħu din l-esperjenza li ksibna hawnhekk imma naqbel 100% li l-emendi għandhom iwaslu għal test konsistenti u għandna naħdmu fl-imkien biex nizguraw li dan ikun jista' jinqara sew u se nipprova nfassal kompromess ukoll fuq dan it-test imma ikolli ngħid li ma jagħmilx sens jekk ikollok studju imbagħad int ma tużax biex indaħluh fil-leġislazzjoni tagħna u mhux biżejjed li Niqfu meta niddeċidu x'numa l-prinċipji. Dan ikun aħjar jekk inti tagħmel leġislazzjoni ġrida. Irridu nużaw l-esperjenza li aħna tassew ksibna. U biex nittihdu jihduna bis-serjetà, rridu imbagħad inkunu konkreti u speċifiċi. Fil-waqt li tkun strutturata u tista' tinqara dik hija l-isfida li għandna dimna u li nistgħu nilħuqha il-koll fl-imkien. Imbagħad għandek il-kwistjoni tar-Renjuni fuq l-importanza anka Wolf semmija il-ksur ta' liġi Ewropea Hawnhekk il-problema hi li jista' jkun hemm tensjoni kif semmit Astrid għax xina nissuġġerixxi li president li joħtieġ poteri bħal pereżempju biex tibda xi investigazzjoni fuq il-transazzjonijiet imma testa wkoll tħares lejn ksur fuq il-liġi Ewropea. Jinik niftakar l-ament tiegħek tajjeb ħafna, inti xtaqt t-limita dawn il-woli li l-President tanqas dak li fimt mill-bidu, anke mill-kollegi tiegħek. Il-problema li rajna, il-problema li rajna fessas kienet illi l-essas kalla numru ta' poteri inkluż l-investigazzjoni tal-liġi Ewropea. Imma biex nużaw dawn il-poteri irridu deċiżjoni tal-Bortu Supervisuri. U hawnhekk bħalma semma il-Presidenti kollok mini council li isegwi il-prinċipju bażiku li imma immandu xabdu f'xulxin u għalhekk qed nipprova nsib soluzzjoni ta' kif dawn il-setat jistgħu jiġu użati mingħajr ma twassal il-problema ta' mini council. Kwalunkwe soluzzjoni oħra jiena lest li nismaħħa imma jiena lest li nżomm ma' soluzzjonijiet li jkollhom paterpru fil-liġi u li ma rriċ li jkun hemm li ma jiġux użati jew nkella bil-medjazzjoni vinkolanti din hija l-istess ħaġa. Anka jekk palma għal wolf nam daħluha f'kull liġi individwali Ewropea xorta jridu deċiżjoni biex dawn il-poteri jkunu jistgħu jiġu eżerċitati. Probabbli l-aktar problema li sibna fuq il-funzjonament ta' dawn lejsa kienet din, għalhekk ma nistgħux nonjorawha. naqbel ma' Antolin fuq il-bżon ta' aktar stat makro. Ma nafx fejn ma tajmux aktar makro fuq ta' statat makro għal ta' tkunġunt imma inti ħadet l postok il-kollega tijak. Il-problema mill ta' tkunġunt hija li biex tieħed deċiżjoni hemm tmin ta' alternattivi għalhekk dan irridu nkopraħmu fuq imma l-idea li saħħu dan jiena naqbel magħha. għandek ukoll il-problema ta' informazzjoni. Għalhekk għandna bżon soluzzjoni kreattiva għax minnaħa minnhom għandek il-problema li ħafna drabi dawn l-esas m'għandhomx issa tal-li jiksbu l-aħjar informazzjoni għaliex imbagħad u ma jidu jitolbu l-konsil, l-mini konsil. Pero minna ħal-oħra mux possibli li l-esas jistaw resqu l-mistoqsijiet taħom l-istituzzjonijiet, il-supervizjonzjoni li għajmu dawn l-mistoqsijiet, l-SSM għajm mistoqsijiet u koll, u forsi fil-futur aktar entitajiet. Ma fl-axħar l istituzjoniet Ewropej għandhom bżon ħafna nies sempliċement biex ipattu għal kriterji ta' informazzjoni li huma kollha differenti għalhekk għandu jkun hemm kooperazzjoni sħiħa mingħajr ma jkun hemm ostakli. Naħseb li dik hija waħda mill-problemi li aħna rridu nindirizzaw. Imbagħad fuq li jessarbi jiena sibta interessanti ħafna dak li qal Mario Draghi il bira Għax il-bira huwa semma li hemm problema, problema ta' wisq affarijiet post wieħed. U mentri jina diġa najdan, għaddejt issa l-mistoqsija jekk għandu xikunu totalment separati. Naħseb li għanna eh, noqdu attendi biex nikkonsidraw li li sibi kien l-istituzzjoni li għenitna nżommu z-zona euro taħt eh, kontroll. Ma nix namlu dan fi waqt li naħsbu l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu aktar minn 24 sija fil-ġurnata u dan ħareġ ċar ukoll li f'din il-kriżi ma setax jaħdem das kemm xtaq li ħadem fuq dan u għalhekk għandu ikunem hemm problema għal din il-konċentrazzjoni żejda tal-irwoli. Ħani għafaw u nistax nuġib li kulħadd imma għandna aktar affarijiet fl-aġenda u għamnet jistenna l-votazzjoni. Grazzi Sven, aħna u koll nixtiequ li naraw l-ewwel rounds ta' emendi ta' kompromess. Naħseb li issa wasalna għal ideja relevant ħafna u l komissjoni tkun tħares lejhom waqt li tagħmel il-tħassib tagħha. Mela ngħaddi issa għal punt li jmiss. Anzi, nixtieq ngħidilkom li ser nivvotaw fil-Kumitat fit-23 ta' Jannar biex dan jidħol finjan fil-plenarja ta' frar. Issa naħaddu Okay, uh, for the next, for agenda point 10, we... Al punt numru 10 għanna konsiderazzjoni ta' emendi għal Bank tal-Ewropew tal-Investiment. Ir-rapporter sur Berman mhux jagħta hawnhekk naf li dimmi xaġa ħaġa kontroversjali bejn shadows u oħrajn, imma rridu li formalment ikollna numru ta' emendi jekk irridu li nivvotaw malajr. Għam ċaħat li jitkellem fuq l-emendi dwar din il-kwestjoni? Mela, mill-lider le, naf li mill-gruppi tijaj tal-inqas, anzi, s-Sir Berner Kjoġbok. Iva, jina naħseb li din miex kwestjoni kontroversjali għaliex aħna daqt nivvotaw. Diġa bilna fuq il-voting list. Nasab il pożizzjoni hija waħda bilanċata. U li l-domandi importanti kollha qed jiġu inklużi f'dawn l-emendi. Għalhekk jiena nisab ċert li nista' nifvotaw fuq nifokaw fuq proġetti favur l-ambjent li jisgħu jitlu f'ċertu emendi, aħna dawn qegħdin nirrifjutawhom. Grazzi. Xi ħadd ieħor li xtieq jitkellem f'dan ir-rapport? Jekk le, tajjeb, mela nistgħu nagħmlu li ma kienx kwistjoni kontroversjali. Issa ser ikolli nagħmel l-aħbarijiet minn naħa ta' Presidenza ser nagħmel dan mingħajr mela kemm jista' jkun imma ħamlu qabel votazzjoni biex ikun hemm kemm jista' jkun nies votazzjoni l-ewwel net fuq referenza għal referenza għal kalendarju tal-2014 u laqgħa tal-ekon li ġew adottati fi 17 ta' Settembru nfakru il-membri li minħabba Skużawni, aħna nagħmlu dan qabel il-votazzjonijiet biex kunu tistgħu tisimaw ma mhux biex toqgħodu titkellmu tinjoraw. Skużawni dinja proċedura u titissir skont ir-regola tal-proċedura tagħna. Il-membri huma fakra li fid-dawl tal-liġi parlamentari għal-komitat Ikon li kien pjanat għal 20 ta' frar issa se jsir it-tnejn fit-22 ta' frar Right, I'll continue uh, when it's quiet and also Meta tagħmlu l-kwit nkun nista' nkompli anke il-ħamis il- 23 ta' jannar mid-9 sa' nofsija u mit-3 sa' 6 nofs. Il-komitat ikon se jiġi aġġornat uh, u ninformawkom fuq il-website. Fuq il-direttiva BRRD se jisir bil għabbażi tal-aħħar aġġustamenti tekniċi dan it it-tlaħaq bil fil- f'11 Deċembru fi Strasburgu The directive will enter Id-direttiva se tidħol fis seħħ fl-ewwel ta' Jannar 2015 u l-sistema ta' bail-in tidħol fis seħħ fl-ewwel ta' Jannar 2016. L-aħħar laqgħa teknika se ssir. Laħ saret il-bieraħ anke illum. I keep stopping when it gets too noisy and I can't hear my... Qed nieqaf kull darba li jkraw ħafna storbju għax ma kux nistan nisma li l-nifsi, għalhekk li tridu dublu nivvotaw nissuġġerilkom li toqdu kwieti. Okay, um, a final... Mela, l-aħħar laqa teknika għada għat issir ir-rekonsultazzjoni fuq il-komitat skont regola 70 Dan se jsir la drabat test ikun lest biex il-vot fil-plenarja jisir fi frar. Din id-data tista' tinbidel jekk it-test nivvotaw fuq skont DGS. Ftehim fuq dan qed nittamgħu li qabel l-aħħar ta' din is-sena forsi aktar tard illum, imma peress li hija tieni qari wkoll il probabbli jkun aktar tard minn frar. Issa, triologi, il-MIFIDS, 11 trialogu sar fit-12 ta' Deċembru, dispożizzjonijiet fuq il-derivattivi, komoditajiet, il-rizorsi eh, primi, l-kop tal-lokazzjoni u anke sanzjonijiet dan kollha ġew diskussi sar aktar progress fil-waqt li numru ta' kwistjonijiet politiċi għat hemm bżonn jiġu diskussi itnax il-trialogu se jsir għada. U naħsbu li dan se tkun wieħed twil il-direttiva fuq l-abus tas-suq saret fl-10 ta' Deċembru fi Sodburgu, sar progress anke fuq il posta ta' ġurisdizzjoni taħriġ u għoda investigattivi, l-inklużjoni ta' definizjoni ta' tatat kriminali u sanzjonijiet għal persuni illegali u sanzjonijiet fejn ikun hemm abbuż fil fil-reglamenti ta' swieq. Sissat memx għalegu joħra u l-konsil se jiġura fil-parlament wara li kunem wara r-riżultat tal-grupp ta' ħidma fis-16 ta' Deċembru. U nittamaw li dak il-ħin, dak iż-żmien ikalna konklużjoni minn flok ma jkollna aktar trialogi. Mela dak kien l-aġġornament min-naħa tan-noti tal-President u issa nistgħu ngħaddu għal votazzjonijiet. Okay, uh, uh Elisa. Due to last minute. Elisa, jek joġbok. Minħabba problemi tekniċi tal-axar minuta, nishtiq nfakkarkom li nishtiq li niposponu bi 3 minuti 4 minuti il-vot għaxadna għadin niflu xidattal. Grazie. So there's just some final, final touches happening on... Mela, l-axħar irfinar li qed iseħħu fuq votazzjoni importanti ħafna u nistennu li dawn isiru.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 Right, the vote's open for the test vote. Jekk jaġobkom, għanna 41 membru prezent, prezenti, 43 issa, 38, 39, 40 issa għafsu l-buttuna, għatlat fadal 3 membri, zoċ membri issa li għadhom għafsux l buttuni It always worries me Right, one person hasn't pressed. Fada persona persuna xtafas il-buttuni favur jew kontra. Kulħadd tafas il-buttuni ġifieri tamir ta' kulħadd qed jaħdem. 30 kuntenti, 8 mhux kuntenti u 5 ma jafux. Tajja kwis. Uh, Corinne, are you asking for the floor? Corinne, tixtieq il-mikrofonu? Meta tibda fuq l-SRM nixtieq nitkellem una mistqarrija fuq l-SRM għaliex jiena daħħalt xi diskussjonijiet tal-aħħar minuta dwar l-ambitu ta' dan jekk tippermettili nixtieq naqra żewġ sentenzi biex niċċara l-affarijiet għaliex l-ambitu jirrifletti l-SSM li jfisser li l-SSM U l-SRM issa jkopri l-banek kollha, imma fil-ħajja pratika ta' kuljum l-NSAs ħajjeżegwixxu kompiti bħal pereżempju il-pjanijiet ta' rkupru riżoluzzjoni li huwa kopert mill-artikoli. Imma meta nitkellmu dwar deċiżjonijiet ta' riżoluzzjoni, kwalinkwa pereżempju sitwazzjonijiet fejn jkun hemm l-użu ta' dan il-fond ta' riżoluzzjoni tal-banek, id-deċiżjonijiet iridu jseħħu mill- awtorità waħdanija ta' rizoluzzjoni, ġifri dawn l-affarijiet irridu nqisuhom ukoll bħala ċirkostanzi, grazzi. Okay, thank you very much, and I'm told that there are one or two oral amendments. Uh, dawn l-emendi bil-fom li nixtieq naqrom meta għal għalihom imma nittaman il-gruppi diġà nesċilom jiċċaraw dawn l-affarijiet kemm jista' jkun bejnietom Everybody ready? Right, here we go. Uh, amendment 83, although... Mela, emenda 83, minn huwa favur. Ik jogħġbok. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 85, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 86, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Kompromess B, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess C, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess D, l-ewwel net għandha emenda bil-fom mill-ICR biex nżidu l-kliem and the commission. Kulħadd favur din l-emenda bil-fom kontra astenzjonijiet maddiċ. Jiġifieri kompromess de oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess E. Votazzjoni maqsuma f'tlet partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti Tixtiqu verifika t-tieni parti bil-qalb kollha. Skużawni jekk kont wis veloċi fuq dan fuq din il-votazzjoni. Kulħadd ivvota għadda 24 favur 21 kontra. It-tielet parti issa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu l-emenda 307 meta nsiba fuq id-dokumenti tajt il-President 307 favur, kontra, astenzjonijiet Maddiċ. Kompromess F. Namlu verifika ta' 307 jek tridu, imma naħseb il-votazzjoni kienet pjuttost ċara. Naħseb il-PPE kienu waħedhom fi klim ieħor. Kulħadd ivvota fadal żewġ persuni li jridu jivvotaw, nala il-votazzjoni. 19 favur 24 kontra maddiċ. Kompromess F favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess G, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess GA, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. 381 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess H, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess I, I bl-Inglis, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess J, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess K, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess M, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess N, l-ewwel net bil-fom mill-PPE u l-ħodor. Din emenda bil-fom biss, favur l-emenda bil-fom, kontra. Astenzjonijiet aħjar namlu verifika għall-emenda bil-fom. Everybody voted, votes closed. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, l-emenda bil-fom taddi. Yeah. I'll now, I'll... Issa nivvutaw fuq il-kompromess kif ġi emendat mill-emenda bil-fom. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddit bl-istess voti. Issa naddu għal kompromess O. Em votazzjoni maqsuma b'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa għal 587. Amenda 587 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess per favur kontra stensjoniet għadda. Naddu issa għal kompromess R. Votazzjoni maqsuma ġdida. Għandkom immarkata fil-lista tal-votazzjoni ta'kom jew fejn naqra. Għandi votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti. Min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għattini tieni parti. Dawk kollha li huma favur kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess S favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess T favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess U favur, kontra, astensjonijiet għadda. 643 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess V favur kontra astensjonijiet għadda 649 favur kontra stensjonijiet għaddit hemm vittuzzjoni maqsuma li ġiet irtirata mela m'għadix tapplika l-kompromess w u xek. Mela l-kompromess kif kien favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess x. Somewhere. Right, page thirty five x in favour against abstentions carried y in favour favur kontra astensjonijiet adda. y a favur kontra għaw xi konfiżjoni Jean Paul vota kontra nerġaw namlu anzi namlu votazzjoni elettronika xaħjar għal kompromess y a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 favur kontra astensjonijiet għadda. Naddu għal kompromess AA. Favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AB. Favur kontra astensjonijiet għadda. 731 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AC favur kontra astensjonijiet għadda. 732 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Skużani Pablo, din kien tiegħek ukoll maddiċ. Kompromess għade b'emenda bil-fom mill-ICR. Għandkom din l-emenda bil-fom, nivotaw fuq l-ewwel. Favur din l-emenda bil-fom, kontra. Astenzjonijiet, l-emenda bil-fom maddiċ. Kompromess għade kif kien, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. AF favur kontra astensjonijiet għadda, AG favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess AH favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess AI favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess AJ favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess AK favur kontra astensjonijiet għadda, favur kontra astensjonijiet għadda, AM favur kontra astensjonijiet għadda, AN favur kontra astensjonijiet għadda. AO favur kontra astensjonijiet għadda, AP favur kontra astensjonijiet għadda, AK E favur kontra astensjonijiet għadda, AR favur kontra astensjonijiet għadda, AS favur kontra astensjonijiet għadda, AT favur kontra astensjonijiet għadda, AU favur kontra astensjonijiet għadda, AV favur kontra astensjonijiet għadda, AW favur, anzi bżoċ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu s-sattini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Axe favur kontra astenzjonijiet għadda. A Y favur kontra astenzjonijiet għadda. 877 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. BA favur kontra astenzjonijiet għadda. BB favur kontra astensjonijiet għadda 882 favur kontra astensjonijiet maddiċ. BC kif kien maqut favur kontra astensjonijiet għadda. BD favur kontra astensjonijiet għadda. Be, favur kontra astensjonijiet għadda b'F favur kontra astensjonijiet għadda b'G favur kontra astensjonijiet għadda b'H favur kontra astensjonijiet għadda b'i għaj bl-Inglis hemm emenda bil-fom li sijar nieħdu l-ewwel dik il-votazzjoni minn huwa favur l emenda bil-fom kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess b'i kif kien qabel favur kontra astensjonijiet għadda. Böje, favur kontra Astensioniet għadda. Böke, favur kontra astenzjonijiet għadda. Böle, favur kontra astenzjonijiet għadda. BM favur kontra astenzjonijiet għadda. BN favur kontra. BN favur kontra adda. għadda. BO favur kontra astensjonijiet għadda. BP favur f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. t-tini parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal BE favur kontra astensjonijiet għaddit. BK A favur kontra astensjonijiet adda. għadda. S favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 1019 favur kontra astensjonijiet maddiċ. T favur kontra astensjonijiet għadda. u favur kontra astensjonijiet għadda. V favur kontra astensjonijiet għadda. W favur kontra astensjonijiet għadda bx favur kontra astensjonijiet għadda għadda bz favur kontra astensjonijiet għadda s A. favur kontra astensjonijiet għadda Afko wieħed favur kontra astensjonijiet għadda 87 favur kontra astensjonijiet maddix. ċb favur kontra astensjonijiet għadda ċċ favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa design. Skużawni, tajt il-President, issa nivvutaw fuq 89 l-ewwel, favur, Għaliex il-kompromess ċeċe maddix mela nivvotaw fuq l-emenda 89 favur. Kontra. Namlu verifika fuq 89. Għax mux ċara l-votazzjoni. Emenda 89. Fil-parti griża taħt il-kompromess ċeċe. Fadal 5-3 vot wieħed. nala l votazzjoni grazzi, kulħadd vota mela il-votazzjoni d-dix. Emenda 2 favur kontra astenzjoniet, maddiċ lanqas. Premessa design favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet imma nagħmlu verifika xorta waħda fuq l-emenda design. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa tabilħaq kienet għaddiet design, favur kontra astensjonijiet għaddit ċede favur kontra astensjonijiet għadda ċe favur kontra astensjonijiet għadda ċef favur kontra astensjonijiet għadda ċġ favur kontra astensjonijiet għadda ċh favur kontra astensjonijiet għadda design. favur kontra astensjonijiet maddiċ. 97 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess CHA favur kontra astensjonijiet għadda. CI favur kontra astensjonijiet għadda. CJ żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. 103 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 104 favur. Kontra. Astenzjonijiet namlu verifika anzi fuq 104. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ. 105 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. ċk favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. ċl favur kontra astensjonijiet għadda. ċm favur kontra astensjonijiet għadda. ċn favur kontra astensjonijiet għadda. ċo favur kontra astensjonijiet għadda. 123 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika l-123. Jienet li maddiċ tajt il-President. No, no, no. Tajab, pues, maġġara xej, 123, nala il-votazzjoni. Naħseb li konna għadna tajjeb, xorta wahda. Maddiċ fil-fat, ċar ħafna, mizbrix xansi. U le għamenna dik il-verifika sempliciment biex naraw. Right. That, but, <laughs> yeah, we thought, we thought you'd had two. Konna ħsibna li ħat wisq ċelebrazzjonijiet wara omnibus 2. Uridna verifikaw. Ma ġara xej. ċepe, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. ċe, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. ċe, a, favur, kontra, astenzjonijiet għadda ċr favur kontra astensjonijiet għadda. Afko ħamsa, favur kontra astensjonijiet namlu verifika l-afko 5 ma naħseb kienet ditta. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa u għaddiet fil-fatt kienet. ċ favur kontra astensjonijiet għadda, ċt favur kontra astensjonijiet għadda, ċv favur kontra astensjonijiet għadda, ċw favur kontra astensjonijiet għadda, ċw a favur kontra astensjonijiet għadda, afkot minja favur kontra astensjonijiet għadda, ċx favur kontra astensjonijiet għadda, ċy favur kontra astensjonijiet għadda ċ favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq ċ bħala kompromess. Għadna ma laqx il-votazzjoni. Zon ftit. Ma għaddix. Anki jekk għajlin votat bizball bil-kontra li ridet tiżvota xorta maddiċ. Tajjeb? Issa rridu nivvutaw fuq 158. Favur. 158. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 146. Favur. Kontra. Astenzjonijiet xorta maddiċ. U koll. Kompromess a Favur kontra astensjonijiet għadda. Afko disa favur kontra astensjonijiet maddix. Namlu verifika kif tridu. Afko disa verifika miftuħa. Is empty voted? Votes closed and that was rejected. Kati vota vot malu, vot waqaf. Debe favur kontra sanzjoniet għaddit. Emenda 10, favur, kontra, assenzjonijiet, niverifikaw 10. Vot malu maddix. Wieħed ħamsa sitta nefka u ħdax favur kontra assenzjonijiet maddit, deċe favur kontra assenzjonijiet għaddit, de favur kontra assenzjonijiet għaddit, de favur kontra assenzjonijiet għaddit, u sitta tnej favur kontra assenzjonijiet maddit, u sitta tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ DF favur kontra astenzjonijiet għaddit DG favur kontra Astenzjonijiet nivverifikaw. Għaddit. Vot għadda voti wieħed. Issa naddu għal akka favur kontra sanzjonijiet għaddit di i favur kontra astensjonijiet għaddit. Di j d favor kontra de de ke favor kontra de għaddit dl favor kontra de għaddit dm favor kontra de għaddit en favor, kontra de għaddit do favor kontra de de pe favor kontra stenzjonijiet de dik e, l-ewel net emenda bil-fom li sijar mulaw favur il-emenda bil-fom kontra as niverifika. Nalqu l-vot ma taddix. DE Minar emendi favur kontra assenzjonijiet għaddit. di R favur kontra astensjonijiet għaddit, di S favur kontra astensjonijiet għaddit, det favur kontra astensjonijiet għaddit, det A favur kontra astensjonijiet għaddit, U favur kontra astensjonijiet għaddit, V, favur kontra astensjonijiet għaddit, TVA favur kontra astensjoniet għaddit di w favur kontra astensjoniet għaddit di e di x favur kontra astensjoniet għaddit Wieħed disa sebba favur kontra astensjonijiet maddiċ. di y favur kontra astensjonijiet għaddit. D z favur kontra astensjonijiet għaddit, 200 favur kontra astensjonijiet għaddit maddiċ nejżura, wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ, e a favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ġifiri, jissa naddu għal-emenda 16 u 202 favur kontra astensjonijiet maddiċ. E B favur kontra astensjonijiet għaddit. E, S C favur kontra astensjonijiet għaddit. E, D favur kontra astensjonijiet għaddit. E, D A favur kontra astensjonijiet għaddit. Verifikaw, verifikaw. Ed A skużawni għam il-mur zbaljien. Fatma l fil-Fatma d eh, Menta zbattax favur kontra astenzjonijiet u kol maddiċ. 207 favur kontra u kol maddiċ. E eh, e eh, favur kontra sensenijiet għaddit. Ehm, F vot maqsum l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għadda, tini parti favur kontra assenzjonijiet għadda. Tnej u tnej, le. Ege favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tnej u tnej favur kontra assenzjonijiet maddix 2-3 favur kontra astensjonijiet maddiċ ukoll. koll. Eh, akka favur kontra astensjonijiet għaddit, I, eh, favur kontra astensjonijiet għaddit, e, J favur kontra astensjonijiet għaddit, Eke favur kontra astensjonijiet għaddit, EL favur kontra astensjonijiet għaddit. EM favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, elettronikament nivetaw fuq tekst kollu kemm ġie minn dat. Two more to vote. Tfadat nejn minn nis jivvotaw. Għana l-vot. Xaħat ma fax. Għana xorta. 34 favur, 3 kontra 8 astenzjonijiet. Il-vot fuq il-leġizzazzjoni leġizlattiva. tar votaw, nej minn nisba tar xi votaw, għana il-vot, għana mela 35 favur, 2 kontra, 7 stanzinijiet. Rapporter trid tivvota fuq deċiżjoni li tlu fin-negozjati mal-Konsil mela din id-deċiżjoni biex nifsu negozjati ma' konsil biex ikonna ftejn fuq l-ewwel ma' l-ewwel qari soltu kompożizzjoni l-ewwel rridu nifutaw. One more to vote if you're vote. Persuna vota fadal. Vote. Nala il-vot. 38 favur, 5 kontra 0 eh, assenzjonijiet ġifiri niftħu eh, negozjati bl-istess tim tas soltu ta' negozjar. Proset tas sew. Madam, Madam. Uh, yes, Elisa. I, I just... Iva, Elisa, tete present, mux jrisin tawal il-vot, imma xtaq sempliciment nirringrazzja l kulħadd fuq spiritu ta' kompromess tagħhom mhux biss ix-shadows imma wkoll minn ħadd membri u delegazzjonijiet li nexxina u pożizzjoni qawwija negozjati mal-Kunsill. Process il kullħat grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew, Teti President. Iva, kien vot importanti ferm dak u nittama ħafna li l-Konsil ħaj jatukas il-linji li għabdu eh, l-Parlament Ewropew u l-fatt li aħna maħnix interessati t-skabu ma f-proċ eh, intergovernativ. Mela, għanna lista ta' votazzjonijiet għal jmiss Iva. Mela, naddu għal rapport ta' Jean-Paul Gozes. Stess ġifiri? Emenda numru 2 mela. Jinżew xi sita stess ħaġa, ġifieri tgħid president. Emenda 2 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda numru 1 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq tekst kollu kemmu. Mod elettroniku. Votu miftuħ. Kwa t-vot għana il-vot. Sawa. 42 favur. Ħat kontra zewċ essenzjonijiet. Nivotaw fuq il rezoluzjoni leġislativa vot miftuħ. Kulħadd vota Vot magħluq. 42, favur, ħat kontra żewġ astensjonijiet, prosetta sew, naddu mela għal punt numru 14 fuq l-agenda tana. ċe tiġri s-sajt il-President? Um,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 Eh, favur kontra sanzjonijiet għaddit, da 17 favur kontra sanzjonijiet maddiċ, kompromess ċe favur kontra sanzjonijiet għaddit, 22 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddit, 28 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 30 favur kontra sensjoni ta' dit, 29 29 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 31 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddit, Kompromess G, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra sensjonijiet għaddit, t-tini parti favur kontra astensjonijiet maddiċ, ddiċ. verifikaw it-tieni parti. Emenda 37. Favur. Kontra astenzjonijiet. Għat vota vot maluq maddiċ. 38 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ekka favur eh, kont favur skużaw żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 42 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess I favur ko, eh, kontra astensjonijiet għaddit, Je favur kontra astensjonijiet għaddit. 51 favur kontra astenzjonijiet maddiċ ke favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit 58. Għan verifika. 58. Kulħadd qed jivvota ma jistax nisma' sew il-President. Jien ma votajx fil-fatt. Għax telliftuni. Mela.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 vot Malo għaddit 63 favur kontra sanzjonijiet għaddit 65 favur kontra astensjonijiet naħseb għaddit. Niverifika jekk ma temlunix. Nfot miftuħ. That is rejected. Uh, 64 in favor. favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tekst oriġinali, paragrafu 16, tok favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa A, favur, memx emenda, xo tekst oriġinali, ġifiri premessa numru A, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda numru 1, emenda bil-fom il-rapporter biex jinbidlu il-kelma specially ma' only. Mela l-emenda bil-fom l-ewel, favur, kontra, astensjonijiet ma' diċ, firi. l-emenda numru kif kien qabel l-emenda bil-fom. Mela ħanif ħanif qed nifikaw biss fuq l-emenda bil-fom, ma' eh, sewwa? Right, so that falls. Mela ma ditx, għax 22 kontra 22. Kien iċċara l-bicċa. Sewa, missa minn dan numru 1 minn ma minn l-bubble form. Favu, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Minn dan numru 2 issa, fafu. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet, erba favur sekonda. Zomu dejkom il-fuq, favur kontra astenzjonijiet għaddiet, safajna fijem. Niverifika kitridu. Bot miftuħ. Għaddiċ. Kien hemm xi nies li sparixxew xi gruppi ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta favur kontra Astensjonijiet maddiċ. Seba favur kontra Astensjonijiet maddiċ. Tminja favur kontra astensjonijiet għaddiet disa favur kontra Neħni votaw elettronikament għalix naħseb għaw min ma qabax qed isir. And certainly the chair has. Jien per president Zgur. Jint lift. Mela. Vot maluq. <laughs> Ifem, kien hemm min kien qed jagħmel jiena ta' fejn fien subaħ tpunta lejn l-isfel imma le. Mela, emenda 10 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Tekst oriġinali ta' F favur kontra assenzjonijiet għaddit, 11 favur kontra assenzjonijiet għaddit, 12 u kompatibli ġifri favur kontra astenzjonijiet maddit, 13 favur kontra astenzjonijiet maddit, kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddit. E votajna fuq it-tekst kif ġie emendat, no vot nominali. Għandat nej, xivvotaw, kittu votaw, prozet, mela 44 favur, ħat kontra zewċ astenzjonijiet, prozet tassew, Mr. Turpo. Vot fuq li IB. Mela, nerġu bidlu s-sġijiet. Okay, are we ready? Off we go. Amendment 1. In favour? Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet tgħaddi tnejn favur kontra astensjonijiet tgħaddi tlieta favur kontra astensjonijiet qed tifxluni. Jekk joġobkom għajn verifikaw emenda tlieta. God, I can't see. Can't see a thing. I can look in mine. uh, Mela, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi emenda erba favur kontra astensjonijiet. Ma rajtx idejn minna naħa tal ppe Mela, mela din tgħaddi emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda sitta l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur, kontra niverifikawa. Votazzjoni miftuħa. I don't know what's going on here, but we Ma nafx x'inhu jiġri, ma dalwaqt ħankunu nafu. Tliet oħra fadal xivvutaw. Ħanara il-votazzjoni. Mela din m'għaddiċ. Emenda seba, dawk favur, kontra. Xġara? Dik kienet ta' qabel. Emenda seba sa wasalna favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 4. Test oriġinali favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda tmini l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ħan verifikaw, naħseb li għaddit imma. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa u tajin għaddiet. It-tieni parti l-ewwel eh, favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda disa favur. Kontra astensjonijiet taddi. 10 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddi. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet taddi, 12 favur kontra astenzjonijiet taddi, 13 favur kontra astenzjonijiet taddi, 14 favur kontra astenzjonijiet taddi, 15 favur kontra astenzjonijiet taddi, 16 favur kontra astenzjonijiet dik taddi wkoll. Mela ħan verifikaw is-16. Votazzjoni miftuħa. U din għaddit. Issa, ngħaddu għal paragrafu 9, emenda 17 l-ewwel parti. Dawk favur, kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Issa, emenda 18 favur kontra astenzjonijiet u rujdejkom, joġobkom għanni verifikaw 18. Emenda 18, għanni verifikawa. Jek joġobkom. Naraq votazzjoni u din taddi bwieħed. Mela issa naddu għal emenda 19 favur kontra astenzjonijiet taddi, 20 favur kontra astenzjonijiet ħan verifikaw emenda 20 Mela, li bla naħħa tista' qisna. Naraq il-votazzjoni. Ħanaqlaq il-votazzjoni. U din taddi. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa nivvotaw fuq it-test kif emendat. Dak kollox imnalla. Kulħadd tivvota? Mela, qabel ma tisparixxu, jekk jogħġobkom, 39 favur, wieħed kontra waħed astensjoni waħda. Grazzi tassew. U ma fadlinix punti oħra l-għali mis fid-disa ta' jannar fid-disa ta' filgħodu. il milli tajjeb il-kulħadd.